Niftaħ is-seduta li għalaqna fil-10 ta' settembru tas sena 2015. Il-minuti u t-testi adottati tal-10 ta' settembru 2015 ma' dispozizjoni ta'kom. Għandkom oġġezzjonijiet?